Okay, everybody, can you take your seats? Eh, no, 50 minutes. Kieġab kompoġġu bil li li mannix ndumu, jek ndumu, jina jkolli minn s-sġu tijaj president u l tijaj għandu sostituta lija, muħajfu għalija. Dok minnkom li għandkom il-cards, kulħadd għandu il-cards, hemm xi ħadd li forsi m'għandux il-cards tal votazzjoni. Ma jimportax ma ħan vota fissem soċjalisti jien. Dawk li għandhom il-cards magħhom kieġobhom daħluhom issa. Mela ħan votaw fuq l-abbozz tar-rapport fuq tal-jem Juan Knock fuq is-sostenibilità fit-tul tal-finanzi pubbliċi għall-ekonomija li tirkupra. Għan sabat il-kart taħħa, tajjeb ħafna. U hemm ħafna kompromessi u ħafna eh, memendi li kienu rtirati. Għan iprofa naġġa ħalli kulħadd ikun qed jivvota fuq l-istess ħaġa. Xtaqt ngħid biss li meta tkun qed ħares lejn l-lista tal-voti, xi ftit mill-kompromess li aħna din nappoġġaw mhix mhix imniżlin fil-dokument. Xi ftit mid-dokumenti huma appoġġjati wkoll mill-IPP. Iwa, mela le, ejdilna daqsxejn għamilna sinjal. Ej, ħares li tkun taf li tkun namillek sinjal jekk intom taħsbu xin din il-ħaġa li jista' satellita u din hija kamera li qed toħdilna ritratt. Ritratti għal-maħsubin għal-mezzi tax xandir dan huwa servizz tal-Parlament. suppost kolla kemm aħna rridu pa ma naħsibx li huwa bil-volum ukoll. Naddu għall-emenda numru 50. Minu favur, kontra, astanzjonijiet, dinatiet. Emenda 51 favur. nissa mela nista' ngħaddi għal kompromess A min favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal-emenda 53 maqsum żewġ partijiet minn favur fl-ewwel parti kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nistgħu nċekkjaw din jekk tridu. It-tieni parti vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Għadġu, Sur Borman. Ma sibx ta' differenza, ħabbel 28 favur e batax kontra. Ġifir din għaddit ukoll. Emenda 54, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 55. Fit-tlet partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nasib din għaddit ukoll. Tilet parti favur. Kontra Astenzjonijiet għaddiet ukoll. Emenda 56. Min favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 57, dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 58, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-kompromess B kien irtirat u għal din raġuni issa nistgħu nivvutaw fuq l-emenda 59. Emenda orali li kienet appoġġata mill-Partit tal-Ħodor. Nfavur. Tixtiequ li nifutaw fuq l-emenda orali. talba hija li nifutaw fuq eh, il-fatt jekk l-emenda orali ndix tkun inkluża jew le. Tixtiequ l inkludu din l-emenda orali dawk li huma favur li ninkludu l-emenda orali jekk li ma kontra. Astenzjonijiet. Tajjeb, mela aħna ma nix din inkludu l-emenda orali ġifiri aħna nifutaw fuq il-test oriġinali tal-emenda. Ġifiri l-emenda oriġinali numru 59 dak favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Naddu sar kompromess, l-abbozz ta' kompromess ċem favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal kompromess del li kien irtirat, tneħħa U naddu issa l-emenda f-sewċ partijiet. l ewel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għattiet. Tini parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet u kol. Naddu issa l-abbozz ta' kompromess e li rtrajni ħissa ħanivvutaw s-safu l-emenda 62 sewċ partijiet. L-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet, t tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda li daw 60 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 64 u 65

kontra astenzjonijiet maddieċ. Emenda 67 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 68 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 69 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 70 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 71 fi tliet partijiet. L-ewwel parti daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 72 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 73 favur kontra astenzjonijiet Emen darba sebejn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda sebejn taqa sanaddu għal kompromess F minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Għallu għallura nistaw naddu s da 76 dawk favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Il-kompromess għess ċirat u għallur nistaw nifutaw fuq L-emendi, emend 81, favur. Emend 81, dawk favur, kontra, astenzjoniet ma ditx. Emenda 83, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda 84, dawk favur kontra astanzjonijiet Aħjar nċekjaw għadin. Votazzjoni miftuħa. Kħat vota mela nalqu votazzjoni. U di ma 21 favor, 23 kontra. Emenda 85 favur. Kontra Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 86. biex nżidu l-klim present and emenda 86 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-opinjoni tal-budget numru paragrafu dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-opinjoni numru 2 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-opinjoni tal-budget numru 3 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 4 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-opinjoni tal-budget numru 11 favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda numru 87 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 88 dak favur kontra astenzjonijiet. Ma nistax deċidi għal di għan niftħu l-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Azzjoni maluqa. U din għaddiet 24 favur 19 kontra. Ġifiri l-emenda 89 u 90 jaqaw se naddu għal-emenda 91 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Naddu għal-kompromess sakka dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess i dawk favur kontra astenzjonijiet. Nasab faħer nċekjaw għadi. Votazzjoni miftuħa fuq il-kompromess i. Vot elettroniku, votazzjoni għadha miftuħa. Nistgħu nagħlqu votazzjoni issa. U din ma ddiċ Vot wieħed 22 kontra 21 favur. U issa ngħaddu għall-emendi. Emenda 96 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet emenda 97 taqa issa emenda 98 favur kontra astenzjonijiet ta' Menda 99. Taqa minħabba 98. Għabakket jgħaj għetnejdu li jek l-99 Jek 98 kienet adottata l-99 taqa. l-emendamija madix valida issa naddu l-votazzjoni ta' fuq 101 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet t 102 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-bqija ta' din il-parti ma nistax nivutaw fuq għal 105 kienet irritirata. tirata 106 favur kontra stazzjonijiet għaddiet 108 jaqaw sa u naddu l-kompromess ja dok favur kontra astanzjonijiet għaddiet naddu sa għall-emenda 112 tak favur kontra astanzjonijiet għaddiet kompromess ka dok favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal kompromess L u favur kontra astenzjonijiet. Nasab li aħjar nċekjawa kompromess L. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa malu għaw din. Maddiċ. anzi ħafna ħafna maddi, Issa ngħaddu għal 115 dawk favur kontra astanzjonijiet maddiċ, Mija u sittax dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 117 dawk favur. Kontra. Ma tanġem bizzejet id-dejn li għed jitraw, ma favur, kontra, astanzjonijiet għaddit. Il-bija ta' dawn l-emendi li jgħaw jaqaw sa l-opinjoni tal-budget numru 8 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ l-opinjoni tal-budget numru 10 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ numru 121 Dok favur kontra astenzjonijiet għaddit 122 dok favur kontra astenzjonijiet nistgħu nċekkjaw għal 122 Kulħadd ivvota. Tajma di ma ċettajniex 123 issa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess emme dak favur kontra astenzjonijiet hemm li niċċekkjaw għadi b'vot elettroniku. Vot fuq kompromess emme. Vot miftuħ. kulħadd ivvota din ma ddiċ 24 voti kontra 21 vot favur. Emenda 124 daw favur, daw kontra astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 127 daw favur, kontra astenzjonijiet. Ma ddiċ. 128 daw favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess N dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit naddu issa l-emenda 134 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa l-emenda 138 dak favur kontra astanzjonijiet Għaddit. U sa wieħed mija wieħed werbajn kollox jaqa. Manda wieħed mija wieħed werbajn maddiċ, mija tnejn werbajn favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Jgħat li favur kontra astenzjoniet maddiċ, 144 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 145 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 146 favur kontra t-addiċ, astenzjoniet għaddit. bajn jaqaw, bajn favur kontra astenzjoniet maddiċ. 150 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 151 favur kontra astenzjonijiet tawatin 151 votazzjoni nominali miftuħa. kulħat Kulħadd vota Ma t-tiċ, tiġ 23 vot kontra u 21 vot favur. Mija t-nirħom sindak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. sin, favur kontra astenzjonijiet għaddiet sin, dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. 157 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 158 favur kontra astenzjonijiet għaddit 159 favur kontra astenzjonijiet għaddit 160 favur kontra astenzjonijiet għaddit 161 favur kontra astanzjoniet għaddit. Budget numru 5 favur kontra astanzjoniet għaddit. Sana dwar budget numru 6 favur kontra astanzjoniet. Nistan nċekjaw għadi il-paragrafu 6 tal-opinjoni tal-budget votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota m'għaddiċ. Paragrafu 7 tal-opinjoni tal-budget dal favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. It's enhanced cooperation, so we don't have to vote it. So amendment 162. Amenda 162 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda numru 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit. l opinjon tal-budget kumissa għam favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 3 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa B, l-emenda numru 5 favur kontra Aħjar ċekjaw għalli l-emenda numru 5. il-vota din għaddiet 23 favur, 21 kontra, demanda numru 8, dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda numru 9, favor kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess O, dawk favur, kontra astenzjonijiet. Ħerġek jaw għaddi l-kompromess O. Għat vota maddiċ. U għalek naddu għal-emenda 10 dak favu Kontra. Astensjonijiet għaddit. Emenda 11 għalek hija irtirata. Emenda 12 hija kompatibbli. Favur kontra astensjonijiet għaddit. Abbosta kompromess kompromess per favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 15, sok favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 16, favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Abbosta kompromess E, favur. Kontra astensjonijiet. Nasib li din tilfet bħal oħrajn, ma minħabba li kompromessa jew nagħmlu verifika. Kulħat Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. U din jent il intilfet 21 favur, 23 kontra, emenda 17. Favur kontra, astensjonijiet, namlu verifika u kol ta' emenda 17. verifika ta' malajr maddeċ, 23 kontra 21 emenda 18 favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 19 fav taqa emenda 20 favur kontra astensjonijiet għaddit 21 favur kontra astensjonijiet għaddit Bosta kompromess R favur kontra astensjonijiet din ma żgur. Emenda 22 do kollha li ma favur kontra astensjonijiet għaddit. U għalhekk il-bqija jaqa. Emenda 25 favur kontra astensjonijiet għaddit. Itnej li huma ġew intirati li għetajt il-President għalhekk emenda 27 issa, favur, kontra, Ma tantx qed tollu jdejkom. Ejja numlu verifika dwar emenda 27. Verifika elettronika. Emenda 27. Tnija l-istess pa' 26 ma' 26 waqat. Għaddit 24 kontra 21, għalek 28 taqa. Għabosta kompromess esse dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Sa ser naddu għal kompromess te. l-irtirata l-ura ġitirtirata emenda 30 favur kontra d-dit Il-bqija jaqa bosta kompromess u ġitirtirata u għalek emenda 33 u 34 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 35 ta'. Abbosta kompromess V irtiratu u għalek emenda 36 favur kontra astensjoniet għaddit. 37 favur kontra astensjoniet naħseb li maddiċ. 38 favur kontra astensjoniet maddiċ. 39 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 40 u 41 favur kontra astensjonijiet. Ser namlu verifika ta' emenda 40. Iva 40 tejt il-President. Għaddit. 42 ta' Abbosta kompromess u favur. Dok favur kompromess u kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 43 favur kontra astensjonijiet għaddeċ. 44 favur. Le, tejt president Emenda 47 u 40 favur kontra astensjonijiet għaddit. 48 favur kontra astensjonijiet għaddit, 49 favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa tal-budget B favur kontra astensjonijiet għaddit. Budget C favur kontra astensjonijiet għaddit. Nasib li rridu namlu votazzjoni elettronika dwar it-test kif ġie emendat, votazzjoni miftuħa. Għadu għet jott. Kulħat t Votazzjoni mal Issa kulħadd ivvota, l-votazzjoni magħluqa. 24 favur, 6 kontra u 14 l-astensjoni għal daqstan tad ditt. 25 favur tejt il-President. Sur Hans Peter Martin. Jina mandiċ voting card, jina kont nastijani kik, u għalek 15 l-astensjoni. Mr. Gok, you wish to have the floor? Yes. Sur Gok, tixtiq titkellem, rapporter? Je voulais juste dire deux mots. Euh. <coughs> Je t'en pis nejt kelmtej bħala rapporter ta' dan il-vot biex nedilkom kif qed inħossni. Jiena ovvjament kif tafu dizappuntat mhux ftit mħabba kif ġie amendat dan id-dokument. Eh, kien hemm min jgħid dawn huma eh, kompromess imma il-kriżi għadamana, il-kritika da ssir ukoll kol gvernijiet il rapportana ċertu offensiva ma nexxinniex anke biex nagħtu dan il-ħajja ġdida l sistemi ekonomiċi tagħna għalhekk aħna astjanejna nispera li sal-plenarja nkunu nistgħu nkomplu bil-laqat mal-gruppi politiċi kollha biex verament flimkien naraw se nagħmlu biex ikonna riżultat fil-plenarja aħħar li jkun iktar bilanċjat. Grazzi ħafna. Well, um, thank you for that statement on behalf of the rapporteur, and I think that concludes... Issa, fissam il-rapporteur, jina nala il-ħin ta' votazzjoni għallum għalek, nishtiq il-kom l-għar nofsnar it-tajib, dak kollu li fadal minnum somma. Grazzi.